Tista' tingħaqad biex tadotta ftejmit biex eh, tħares lejn biex tafaċċa l-sfidi tal-futuru biex Spanja ssir pajis b'saħħtu. Terġa. Grazzi. Bek nalqu dan il-punt fuq l-agenda wasalna fl-aħħar ta' sezzjoni tagħna tal-lum. Issa s sessjoni li tmiss se tkun għada fil-ħodu mid-disa sa' sija. L-agenda hija disponibbli fil-website tal-Parlament e seduta